jekk tippermettuli. Naħseb wasal jien biex nibdew xekk. Signori, għajt punt numru 1 fuq l-agenda. L-adozzjoni tal-apposta agenda. Is-Sur Marjas fuq talba tiegħu il-punt numru 10 se jiġi postpost għad disa ta' Novembru jekk il-kol taqblu, jekk ħadd m'għandu oġġezzjoni, għaw xaħat għandu xi mistoqsi oħra fuq la ta' aġenda xekle, la ta' aġenda jiddikjarat eh, approvat numru 2, eh, approvazzjoni ta' minuti preċedenti, kien hemm żewġ minuti ta' żewġ laqat, 13 u l-14 ta' Lulju li għadda u ta' 8 ta' settembru ta' dis-sena. Minuti ġem maqsuma maqsma l-kollegi kollha, hemm xi oġġezzjonijiet għal xi minuti li hemm. Għax jekk le, allura nistgħu nistgħu napprovawhom ukoll. Punt numru tlieta fuq l-aġenda irridu naħdmu fuq kollegi ġodda, l-ewwel qabel kollox, is-Sur Piero Soave, nispera li nsemmi ismu tajjeb kif ukoll Alessandro Davoli huma żewġ amministraturi Italjani mhux hawn illum kif ukoll Katja Vatter amministratur Ġermaniż sekretarjat fil-Peti. Natijom merħba għandhom esperienza twila ħafna fix xogħol tal-Parlament Ewropew merħba għalilkom u nħansil biex naħdem flimkien magħkom. Għajt, punt numru 4, affarijiet oħra, mandi xej iżeċ nżid, m'għandix rim, rimarki mill-kollegi. Mela fuq affarijiet oħra eh, l-ħsejn ukoll. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda hija petizzjoni minn mill-Italja 1960-2014 il-petizzjonant mhuwiex preżenti sa fejna fien qed jgħid il-President, allura nixin nagħti l-kelma lill-Kummissjoni l-ewwel. Is-Sur Carmen Pinter jew Sur Havel ma nafx minn minnhom qiegħed preżenti llum. Għandek għandek il-kelma, għal nafsajt tajjeb, onorevoli membri u kollegi. Ovvjament aħna studjajna l-kontenut tal-petizzjoni sottomessa minn Missur Roberto Berardi, ċittadin Taljan, li ġi mizmum un fil-Ginea Ekwatorjali fil-2015, ovvjament din il- dan suġġett huwa mhux biss skont l-esperjenza ta' Sur Berardi ma' rapporti oħra li ħarġu mill Human Rights Watch mill-Istati Uniti u hemm qatt ta' aspetti li li jinkwetawna qed inwieġeb fisem li EAS u għandi miegħi kollega mid DG Justice li għat miegħi hawnhekk bil-permess tagħkom nistidina biex tkompli bil remarki li nagħmel jien ma nixtiq nwiġa fuq zewċ aspetti l ewwel ħaġa kif l-Unjoni Ewropea ħendiljat il-kas ta' Surberardi u l-kwistjoni iktar wiesa ta' drittijiet tal binem u l-istat ta' dritt f'dan il-pajjiż fil-Ginja Ekwatorjali. F'żewġ it-tri li jiena niġbed l-attenzjoni ta' għalihom sur President il-familja ta' Surberardi f'April tal-2015 u oħra li l- l soċjetà ċivili fi Franza aħna poġġejna l approċċ li aħna konna ħadna l-ewwel kif tkun kif intom konxi forsi l istituzzjonijiet Ewropej m'għandhomx kompetenza Um, għal protezzjoni konsulari ta' ċittadini Ewropej din għedha fuq l-istat membri fuq l-istat membri tal-pajjiżi konċernati. U jekk hemm marġimenti speċjali l-kollega tiegħi jista' jieħu fil-każ fejn għandek ċittadini Ewropej ma jkunx rappreżentat mill-awtoritajiet konsulari tal-pajjiż tiegħu jew taħħallura huwa l-każ illi da forsi fil-kedal kas Italja m'għandix baxxata fil-Ginja Ekwatorjali. Laqqas l-Unjoni Ewropea m'għandha e, e, l-Italja m'għandix u rappreżentata mill-Kamerun u fil-Gabon. Allura bdil kwistjoni ta' responsabilità konsulari issa għanna għad ta' kuntatti kemm formali u kif ukoll informali mal-awtorità dak il-pajjiż daw seħħu fi Brussell mal-ambasċutur tal-Ginea Ekwatorjali u kap ta', ta delegazzjoni tagħna illi żar il-pajjiż f'daw id-diskussjoni tal-ħansi għal rispett għal normi u regoli internazzjonali f'dak li għandu xasam ma' detenzjoni u speċjalment fuq il-ħtieġa eh, eh, ta' garanzija ta' drittijiet ta' sur Berard li jirċievi għajnuna medika kif, kif jixraq. Ikoli najt illi situazzjoni ta' diritt tal-bniedem ta' kondizjoni fil-ħabs hija kwistjoni ta' tħassib ġenerali sur kassa Sur Berardi żgur mhuwiex l-uniku każ li fih l-amministrazzjoni ta' ġustizzja u detenzjoni u trattament ta' priġunieri ġitim għajma fil-pjattaforma internazzjonali. Aħna għajibna wkoll il kas permezz ta' dialogi politiċi li aħna ken fejn kena b'mod limitat mal-Ginea Ekwatorjali. E, aħna rridu ngħidu li s-sitwazzjoni hawnhekk f'dal-pajjiż jaftit mhux tas-soltu il gini Ekwatorjali ma kienx iffirmat il-ftajim rivedut ta' kotinu, ċifri aħna nix l-istess relazzjoniet politiċi mal-pajis li aħna għanna ma' membri oħra tal-ACP u ma' pajis viċini tal-Afrika Afrika ċentrali nix delegazzjoni jemmek u nix fondi ma' natux fondi diretti f'dak il-pajis. In-non ratifikazzjoni jemmek ta' dal-pajis fisser li l-odda għal eh, għal dialogu politiku li jinkludu l-iktar partijiet importanti tal-fejn ta' Kotinu il-ftejn il-dritti tal-bnidem mumiex miftuħin pala mumiex baz legalmenti bazati kif għanna mal-Kamerun, jew mal-Gabon, Santome, etc. Aħna dissa għanna pozizjoni li ninkoraġiċu l-Ginea Kwitarju biex ma tiżolax li l-annifisa mal-bqija tad-dinja ninkoraġġihom biex jiffirmaw il-fejm ta' Kotinu mingħajr ma jistennew għalik ta' revizjoni biex bekk ikonna bażi legali biex bekk ikolna dialogu politiċi anka f'dak il-xessa ma' drittijiet tal-bniedem. Għanna l-aħħar tkellimna fuq l-elezzjoni prezidenziali fejn konna minna ħafna punti kritiċi id opportunità li mitlufa għal demokratizzazzjoni ta' dak il-pajjiż għandna nħossu illi titjib fil-demokrazija tal-gvernijiet tejn l gnea Ekwatorjali u nissuktaw biex insegwu eh, dialogu strutturat ma tal pajjiżi li ovvjament għandhom eh, attenzjoni speċjali fuq id-drittijiet tal-bniedem fejn użaw l-appoġġ ta' soċjetà ċivili eh, biex saħdek il-pożizzjoni tagħna dak li għal sandi xnejt bil-permess tiegħek President inċed il-kelma lill kollega tiegħi ieħor oħra mill-Kummissjoni. Grazzi, Sur Carpenter, il-kollega tijaj, diġa semma dak li jena kellif muħinajt. Li rrit nisħaq u għall-Unjoni Ewropea mandiġ kompetenza li tagħti protezzjoni konsolari inni għal nifisa hija din hija responsabilità u kompitu fuq l-istati membri li jagħtu protezzjoni li ċittadini Ewropej. Fit-trattat għanna l-artiklu 23 ta' TFU li jati l-erja fi aħna għanna kompetenza. U dal-artiklu jati li kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea fit territorju ta' pajis terz li fih l-istati membri ta' li tiju u nazjonali mux rappresentat u intitolat tal protezzjoni minn i konsulari u ambasċati tal-istati membri l-oħra Fi kliem ieħor umma l-istati membri li jagħtu protezzjoni konsulari ċettadini l-oħra bi eżatt daqs in-nazzjonali tagħhom. U hawnhekk ġejna formati il-petizzjonant rċieva għajnuna konsulari li seta' jirċievi bħala persuna mhux rappreżentata f'pajjiż terz. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna. Naħseb din evalwazzjoni korretta ta' situazzjoni kif inhi niftaħ id-diskussjoni għaw xi kollega għandu xi ħaġa xi jgħid fuq din il-petizzjoni. Ma jidirx li dan huwa l-każ. Ah, kjoġbok. Grazzi ħafna ċer Skużani tal-li wasal tard. Ma, ma nixilx nisma fuq is-sur Beradi ma smajt it-tweġiba tal-Kummissjoni. U qed nifhem eh, li di mhix kompetenza Ewropea imma xorta. Jien naħseb huwa kompitu tal-Unjoni Ewropea li jipoġġu pressjoni fuq il-Genea Ekwatorja li biex jisibu kif fil-fatt nistgħu naslu għall-għajnuna ta' da' ċittadin id-dirtijiet tal-bniedem li għandhom jiġu rispettati. Nittamaw l komissjoni għal-menu tal-lerta l-autoritajiet tal-pajis biex jaraw x'qed jisir il dak ċittadin Taljan. Grazzi ħafna u xi tiħor. ieħor. Lek jekk le, allora nipproponi dan li ġej. Dil-petizzjoni ma diġ verament valida allura għanna nal-uwa. Imma fl-istess ħin għanna niktbu ittra li l-Kummissjoni Ewropea kif proposta kif propost Mr. Martin u nitolbu l komissjoni dwar kif forse għanna ntejbu il-situazzjoni ta' diritti tal-bniedem fil-Ginja Ekwatorjali. Ta' blu nal nalqu dil-petizzjoni u batu din litra, grazzi. Ngħaddu għal punt li jmiss 944 tal-2004 il-petizjonanta hija Sinjura Sheila Ellis, ċittadina mir-Renju Unit, ma tistax tkun preżenti fostna minħabba raġunijiet mediċi, ma tistax tkun preżenti llum. nix nagħti l-kelma lill-Polsnajk. Smajtur taxxi parġu. Mela, is-sur spajt għandek il-kelma. Grazzi ħafna. Il-Kummissjoni għal qed fl-2014 il-Peres mandiex sorsa informazzjoni fuq din il-petizzjoni għallura l ita imma aħna konna attenti ħafna u rrevedejni għaflu, rrevedejni fl-ħar elementi u jidher li ċirkustanzi illi wassal l-Kummissjoni biex talaq talaq għadin għadhom applikabli l-lum fi klim ieħor li r-Renju Unit ħadet l-azzjoni neċessarja biex tissanzjona dak li għamel l-offiża F'dal każ l-inċident ambjentali qed jiġi monitorjat u miżuri ta' mitigazzjoni qed isiru, qed jittieħdu. Allura, volja nafu li hemm spikes fil inkwinament fil-tniġis, u għatem bżon li eh, eh, nimmonitoraw dan is-sit Delwaqt suppost tina jenala is-sit suppost u memx zeta elementi li biex niprezentaw il-komitat, grazzi. U issa nitlob il-kollegi sħab jekk għandhomx xaġi ktar xamlu fuq il petizzjoni Dan dinja petizzjoni li l-għaddeja mill konstituenti mil, mil tiegħi U tajjeb najtu li fl-2013 bħala riżultat tax xogħol tal-petizzjonanti il-Kummissjoni ġabet il-każ kontra l-operatur kontra l-Renju Unit. U l-operatur eh, eh, ġi multat 25.000 lira stellina għal atniġġis tiegħu fil-żona. Imma sadda minn dakken allaw it-tniġis komprela wassal sal sal-erja konfinanti taħt l-art. U minkejja sforzi kbar biex jitneħħa t-nġis għadu mux ċar kem sajdum dan it-nġis jinizel taħt l-art. Għamilna ħafna xogħol fuq din il-petizzjoni fil-reġjun għatem eh, or, l-oriġini u kawza li mux ma jaqblux maħħa fuq dan l-avveniment, fuq dan li ġara, dan huwa problema fuq meta ta' żmien twil biex natikom da' xi aġġornament għax xila u l-petitioners l-oħra ma mkienux ma setawx jiġu hawnhekk minħabba problemi li kellhom f'janna ta' dis-sena l-uffiċċju tiegħi organizza laqa bejn Detra li hija dipartiment tal-Gvern, l-Aġenzija Ambjentali u l-Petizzjonanti fuq is-situ sajna insibu mod il-qudiem biex ikon iktar informazzjoni fuq it-tniġġis. L-Aġenzija Ambjentali iddeċidew illi eh, jużaw borħos ġodda biex jaraw jekk ikun xemm Eh, it-tniġis li jisibu kienx avveniment ta' darba biss li ġara seba darbit ilu, seba sinilu, jew jekkux hemm azzjonijiet iżjed li għandhom isiru. Mhux hekk biss imma l-Aġenzija Ambjentali aċċettat titwettaq rapporti oħra biex tosserva is-sitwazzjoni u li taqsam l-informazzjoni tagħha dwar il-kwalità tal-ilma minn eh, pumping station viċin. Ikolli ngħid li l-iktar rapport reċenti f'Ġuni ta' dis-sena juri li qegħdin jieħdu azzjoni attiva biex jippruvaw jisibu soluzzjoni għalli għadin. Minnaħat għana l-idea i li sam il-bidu nassikuraw li informazzjoni li tkun fl-idejn u aċċessibbli għal kulħadd għax mill-iktar l-ikbar problem fil-petizzjoni kienet li l-informazzjoni ma kienx maqsuma mal-petizzjonanti fuq bażi regolari illi allura żiedet fil-nuqqas ta' fiduċa li kien hemm fiduċa reċiproka li ġiet intensifikat li intensifikat is-sitwazzjoni lokalment jekk jekk ngħid hekk. Allura reċentement il-petizjonant kiteb il-komitat u għal qalet li l-punti vista tagħha il-livelli ta' tniġis għadhom il-fuq mill-livelli aċċettabbli skont liġi Ewropea u dik hekk qed nifmu s sitwazzjoni f'dak il-post u għamennu il-readings tal-boreholes qed juri hemm livell li kbir ta' nitroġenu it-tniġi set jiġi minn accidenti li ġraw bejn l-2008 u 2010. Imma dina dan ma jwassalx għal soluzzjoni tal-petizzjoni u l-problema għad għandhom il-problema għad għand il-petizzjonanti irrid isir aħna niproponu l-Kumitat tal-Petizzjoni tuwa illi issa aħna nikdbu lill awtorità Renju Unit u nitolbuhom biex jiġibu l-qudiem il-rapportaħu fu fuq sitwazzjoni kif issa fuq is-sit tal-landfill u għal-rizultat il-qari li nieħdu mill borholes differenti li għadna kif semmejna biex naraw is-sitwazzjoni kif inhi u biex nittamaw li jissibu soluzzjoni ħarija għal dan kollu. Grazzi. Grazzi ħafna indura l-kollegi oħra għandna xi ħaġa xi jekk le ħadd ma jrid mela. Jgħad verament f'sitwazzjoni da xej delikata hawnhekk. Din storja li jila ġebbet petizzjoni natat eh, ġiet ippreżentat armajn 12 sena ilu. Jiena tlabt għal fajl kollu biex dat miem il-ġimma naraħ kollu il-Kumitat tagħna le, il-Kummissjoni Ewropea tkellmet fuq dan fuq 12 l-okkażjoni. Din hija tmin darba li għandna del petizzjoni fuq l-aġenda tagħna f'dal-Kumitat. Allura ħadd ma jgħid li ħadd ma jista' jgħid li aħna li ma faċċajniex f'dettall din il-petizzjoni. Il-proposta ta' segretarjat jidher li hu loġik, tidher li loġika li għan jek taċċetta nixtiequ nagħlqu dil-petizzjoni għax ma narax jiena kif nistgħu nimxu l-qudiem din. Biex nistgħu nagħmlu iżjed. Ovvjament, jekk dil-problema tippersisti, allura l-petizzjonant għandu dritt li jippreżenta petizzjoni ġdida. Allura ma naħsibx li jiswa li noqogħdu nġebdu b'din il-petizzjoni, għandna nagħlqu din il-petizzjoni kien hemm ċertu tibdil pożittiv jekk tissu taċċettaw il-proposta tagħna allura nagħlqu din il-petizzjoni u jekk il-problemi tippersisti tistgħu tomettu petizzjoni ġdida għax din ilha għaddejja il sena. Ma nistax nara raġuni għaliex għandna nżomu pendenti. Dinja dan is suġġerimenti għaj, jistgħu l-kollegi tiegħi jaqblu ma' dan. Skużani, nabel illi ila dejja l-petizzjoni. U ma naħsibx illi sentiċement għax ila dejja dan għandu jkun kriterju biex jenal u automatikament. Jekk il-problemi jikomplu, jisoktaw u edin nizviluppaw pjanta ħidma lokalment, però u għadda mir raġunijiet li lokalment irnexinna naslu għal dan u għapropju mħabba illi l-petizjoni għam miftuħa fil-Parlament Ewropew u importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi illi din il-petizjoni għam miftuħa. Sem, anki għal periodu qasir biex naraw jekk nistawx nirsolvu l-problema bil-kooperazzjoni fuq livell lokali. Dan huwa rwol tal-komitat illi nsibu rimedi non ġudizzjari ta' problemi ta' ċittadini u dana qed nippruvaw nagħmlu b'mod attiv ħafna. U dana kien jiddependi mill-fatt li l-petizzjoni tibqa' miftuħa fuq livell Ewropew u li kolna impenn mal-istituzzjonijiet u mal-Kommissjoni. Il-tneġis għadu għadej u anki il-liċejt għadu prezenti u sakemm nkunu nafu illi il-ksur kien effettiv bl origini tal-liċejt għanna nżommu għamiftuħa l petizjoni Jena għalija jiddispjaċini li qed proponi xi ħaġa li ma sax taqbel. Nirrispetta l-opinjoni tiegħek kien. Il-problema miex illi l-petizzjoni la sejra 12 sena. Jiena hawnhekk qed nara illi ma nistgħu nagħmlu xejn iktar barra minn dak li għamilna. U nerġa' nħares lejn il-Kummissjoni, ma nafx kif għandini pronunċa ismek sur spejt. Intkom għandkom strumenti u mezzi għad dispożizzjon ta'kom illi aħna nistaw namlu minnaħa tagħna għax safej nafjien il-Komissjoni għamlet ħafna u aħna wkoll fil-Kumitat tal-Petizzjoni minna kull ma stajna xidirlek. Grazzi, President. Għandek raġun. Meta tajt li aħna eżawrejna ir-rimedi disponibli għal-Komissjoni Ewropea. Naturalment, Jekk ikun hemm spike ieħor fil-tniġġis u s-sitwazzjoni titbiddel, allora nerġgħu nagħmlu reviżjoni tal file però għalissa m'għandna l-ebda azzjoni oħra li nistgħu nieħdu minn naħa tagħna. Jiena naqbel ma' Judy jekk il-kwistjoni hija rilevanti, rridu naraw xiktar nistgħu nagħmlu jekk inħallhom miftuħa fuq livell lokali il-ħidma li sissa saret tista' titkompla sakemm kulħadd ikun sodisfatt mhux qed umilna xejn il-fatt li m'għandna xejn iktar x'nagħmlu nistgħu nistennew biex niżguraw li l-affarijiet jiġu solvuti u mhux inħalluhom jimxu waħedhom. Kollega? jina naqbel mal-kollega nifem illi 12 eh, sena u matwal ħafna biex nżommu petizjoni miftuħa, pero ma tamilna l-ibda differenza li jina nħalluha miftuħa wara kollox. Għal ftit żmien iktar jina nappoġġa l-idea li nżommuha miftuħa. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem? Jena naqbel mal-president u naħseb li l-petizzjoni għandha tinala illi il-żamuha miftuħa mhux se twassal għal xejn ġdid. L-aħħar, però mhux l-inqas importanti, jiena naħseb illi waħda mill-affarijiet li nistgħu nagħmlu aħna f'dan il-punt huwa li nikdbu lill-awtoritajiet tar-Renju Unit un taqsu li batunna l-informazzjoni fuq dawn iż-żewġ borhols ġodda. Bekk umbat nikkonfermaw il pożizzjoni tal kummissjoni Ewropea u jekk is-sitwazzjoni hija stabbli u jekk eh, skont ir-rimedju lokali li aħna eh, irnexxinna inwaqfu mill-uffiċċju tal-MEPs, allora fil-futur inkunu nistgħu nagħlqoha. Però din il- informazzjoni ġdida e importanti, cioè il borhos li kienu riżultat ta' kompromess bejn il-gvern, il-settur privatu, l-petizjonanti. U dana bħala riżultat tal-ħidma tagħhom eh, u tal-ħidma tagħna. Dina tkun importanti qabel ma nagħqu l-petizzjoni. Jiena qed nipprova nsib kompromess miex ħaġa faċli. Entom tifmu dan. Allora, x'nistgħu nagħmlu illum? Tnej, iżewġ kollegi jaqblu miegħek. Allora nistgħu nitolbu li baturna iktar informazzjoni minnaħa tal awtoritajiet britanniċi, u mbagħad wara. Jekk ikun hemm bidliet titjib futur pozittiv nistaw niproponu l petizjoni id-darba l-ġeja. Taqblu bija di kullħat kontent? Grazie. Signori, issa naddu għal petizjoni li jmiss. 2715 eh, tal-2014 minn Roberto Ponzio, ċittadin Taljan sa fejna fien, istur Ponzio huwa prezenti. Inti kien mikrofonu għal ħames minuti. Il-mikrofonu ta' Sur Ponzio mhuwiex mixewlu. Jena nibda illi namel referenza għal petizzjoni oħra tal-2012 memoria li ġiet ippreżentati fis-27 ta' settembru tal-2016. Għax is-sitwazzjoni hawnhekk hija sitwazzjoni stramba għax inter... kien hemm intervenzjoni ta' sezzjoni Italjana. Rridu naraw jekk dana ix konformi jew le. Fil-ħames minuti illi ħallew li jista niprofa nitkellem l-iktar mod qasir possibbli. L-ewwel met il-kwistjoni soġġettiva tal-petizzjoni. Jiena nirrappreżenta erba' persuni legali. illi huma pratikament assoċjazzjonijiet li jirrigwardaw il-produzzjoni tal-trafel. Il-problema hija problema gravi ħafna li qed tagħmel diskriminazzjoni kontra l-Italja meta nqablu għamal komplement tal-Europa. Dana minkejja l-fat illi kienem l-artikolu 29 tal-liġi reċenti u l-lum aħna dan l-artikolu 29 illi wara kollox kien kompromess legali jgħat jirrispetta il-liġi tal-Unjoni Ewropea eh, aħna nishtiqu risposta fuq dan ċara Għax aħna nħossu li mhijiex qed tirrispetta liġi Ewropea. L-ewwel nett għaliex dan huwa kompromess leġislattiv illi qed juri li l-problema ma ġietx irsolvut. F'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea il-VAT huwa ta' 4%, fl-Italja 22%. Anke jekk inbaxxuha ftit xorta nibqgħu diskriminati. mbagħad. Il-liġi italjana miex edha tikkonsidera illi trafil huwa prodott tal-bidja u għadhom edin jajdu illi it-trafil mhuwiex prodott tal-bidja. U dina dan hija kontradizzjoni għax wara kollox meta inqisu il-faqih daka huwa daka huwa prodott tal-bidja u meta nqisu li trafi li wara kollox muwa xej ħlief faqih li jgħix taħt l-art ma nistawx nifmu għaliex ma nix nikkonsidra bħala prodott tal-bidja. Dana qed jimxi kontra l-Kummissjoni Ewropea u kontra l-Parlament Ewropea għax dejjem aħna għadna li dan kien prodott tal-agrikoltura u ma nistawx nifmu għaliex għandna nkomplu b'din id-diskriminazzjoni illi arbitrarja. Umbat Fl-Italja, biex nikkonformaw mal-liġi Ewropea, kien hemm proġett ta' liġi illi dawn il-konċetti qed jaċċettahom illi it-trafel huwa prodott tal-agrikoltura u hemm din il-rida li tiġi eliminata din id-diskriminazzjoni biex il-produtturi italjani ma jkollhomx imorru jistruħ minn barra mill-Italja. Issa, meta nqisu din is-sitwazzjoni kollha, il-kwistjoni ta' regolamenti kollha tal-Ewropa, anki minkejja dan il-liġi għada kif kienet. Edin għanna u dimna unek il-fat illi il leġizlatur jgħat imwaħħal f'din il-pozizjoni. Kif il huwa possibbli il il-Parlament Ewropew jaraf il bħala prodott tal-agrikoltura u l-Italja le? Kif jista' jkun li fil-Komunità Ewropea prodotti li huma eżattament uguali ed jiġi trattati b'mod differenti fi Franza, fi Spanja u fi Kroazja b'mod u fl-Italja le. U għaliex prodotti simili għandhom ikollhom il-VAT fl-10 u prodotti oħrajn għandu jkollhom erba' fil-mija bħala VAT. Dawn hemm referenza għall artiklu 39 Jekk fl-Ewropa għandu jkollna regoli komuni fil-kompetizzjoni, ma nistawx naslu għal din is-sitwazzjoni li hemm regolamenti differenti. Jekk Hawnhekk l-idea hija biex natu stabilità li swieq, hawnhekk maħniex qed nagħmluh U jekk huwa biex nipproteġġu l-kompetizzjoni maħniex qed nagħmluh Allora aħna ninsistu fuq il-konklużjonijiet tal-petizzjoni għaliex raġunijiet kollha għadhom preżenti. U sissa dak li ġara bil-kompromessi Jena naħseb illi hawnhekk il-ruol tal-Kumitat huwa li natu appelli l-Italja biex huma eh, jirrispettaw il-liġi Ewropea. Grazzi. rawx xanda xtajt il-Kummissjoni.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 fuq partijiet ta' din il-leġislazzjoni. Għal din raġuni l-Kummissjoni fetħet dan il-proċess għal sistema tal-EU pilot u kontattat l-Italja biex tipprova tirrisolvihom dawn il-kwistjonijiet. L-Italja għarfet il-jem il-problema u għalet li ħadbiddel il-leġislazzjoni kif għamlet fl-ulju fil-fat. Issa, L-Italja wara li bidlet l-leġizlazzjoni issa qiegħda tikkonformi mal-liġijiet Ewropej. U għal din ir-raġuni għalqet il-proċedura taħt il-EU Pilot. Il-petizzjonant għal illi il-fatt li dawn it-truffles għandhom il-VAT tal-10% u li dana imur kontra il-liġi Ewropea żewġ raġunijiet l-ornet għaliex il-prodotti tal-bidja fl-Italja prodotti oħrajn għandhom l-4% tal-VAT. Umbat għaliex hemm pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea fejn it traffus ukoll għandhom rata tal-VAT li huma aktar baxxa. Però l-Kummissjoni ngħidu li dawn iċ-ċirkostanzi mhumiex per se kontra il leġislazzjoni Ewropea. Fil-fatt, fl-Italja hemm prodotti oħrajn agrikoli illi għandhom l-10% bħat truffles hemm oħrajn illi għandhom l-5% u oħrajn li għandhom l-4%. Dana huwa fid-diskrezzjon tal-istati membri huma jiddeċidu kif jażlu illi ipoġġu r-rata tal-VAT fuq il-prodotti tal-agrikoltura skont sakemm huma jirrispettaw il-prinċipi tal-direttiva. Fuq dak li għandu xjaqsam marrata fi Franza, Spanja u Kroazja, din miex biss kwistjoni ta' truffles, għal ħafna prodotti hemm differenza fil-rati tal-VAT illi qed jiġu applikati u dana ma jfissirx illi dan qed ixekkel il-kompetizzjoni jew iċ-ċirkolazzjoni libera tal-prodotti. Ifisser biss illi dan huwa dak li jistgħu jagħmlu l-Istati membri meta jiddeċidu fuq il-VAT huma liberi illi jagħmlu rati kif jixtieq huma sakemm jirrispettaw il-prinċipi tal-Unjoni Ewropea. Allora din id-distorsjoni tal-kompetizzjoni li qed isemmi il-petizzjonant huwa limitat għaliex fuq dak li għandu xi qasam mal-VAT ir-rata tal-VAT hija applikata fuq ix-xiri u dan jiddependi mill-pajjiż ta' destinazzjoni. Fil-traffils konsumati fl-Italja tiġi applikata il-VAT li hemm fl-Italja ikunu minn fejn ikunu, jekk ikunu minn Spanja, minn Spanja jew mill-Franċa jew mill-Kroazja, allura fil-fatt il-bidla tal-leġislazzjoni italjana fil-fatt il-problema ta' kif qed tirrispetta il-liġi Ewropea irsolvita. President, grazzi. Mela inti qed tinsisti hawnhekk illi hija kompetenza nazzjonali. U li aħna għanna setat limitati ħafna, kollegi. Grazzi, President. Grazzi anche lil kollegi. L-ewwel kumment li għandi u għafu ir-rwol tal komitat tal-Peti. Il-fatt illi petizjoni diġa bidlet liġi italjana, petizzjoni illi għaddiet ifisser illi ir-rol tagħna huwa importanti u utli. Jiena nixtieq ngħid li wara l-preżentazzjoni tal-penitazzjoni mill-avukat Roberto Ponzio fisem il- it-traf taljan il-leġislazzjoni Italjana bdiet tbiddel il-pożizzjoni tagħha. Però Dak li mhux veru għalli mar nexxilix issolvi kollox. Kif rajna minn naħa tal kumbissjoni e, u jien naħseb li huwa membru tal-Digitax, tal e, ġifiri, qed iħares lej trafil mill punt di vista fiskali. Però e, rridu nħarsu lejn il-tartufo il-trafil xinu għandu status legali e illi huwa fil-fatt prodott tal-bidja. Meta aħna nitkellmu fuq eh, mm, dan u minn din l-evalwazzjoni mbagħad konsegwenzi fuq dak li għandu x'jaqsam ma' kemm għandhom jiġu taxxati u fejn it-trafil huwa prodott tal-bidja il-komunità tinvesti il-flus u fejn il-prodott mhuwiex tal-bidja memx investimenti. Allora jiena illum nixtieq najt il-gvern taljan bdiet tersa lejn l-standards Ewropej. U jiena nixtieq illi il-petizzjoni tibqa' miftuħa l-ewwel net. U illi e, inġibu l-interess ta' DG Agri, mux id-DG Tax biss. Jiena naħseb illi l-opinjoni tal-direzzjoni ġenerali tal-agrikoltura e, u importanti għaxuma e, ed pozizjoni illi għajdunna jekk trafel taljan u l-istess bħal trafel franċis jew trafel spanjol jew trafel kroat. Umbat minn dan ikunem aspetti oħrajn illi irridu nikkonsidraw wara kollox kulħadd jista' jfittixhom it fil taħt l-art. Però dawn huma anki prodotti spontanei u fil-fatt e, it-trafel min isibu u wasidu. Jiena nitlob li l-President jekk il-kollegi jaqblu illi nżommu il-petizzjoni miftuħa u namlu din il-talba lil-DG Agri biex jatuna l-parir tagħhom fuq il-natura ta' trafil. Jena kontent nara illi nistaw namlu passi il-qoddim biex nirsolvu din il-kwistjoni u nisma l-opinjonijiet jittakom. Pa' spécialiste de la truffe, me uh, uh, je Jena ma tantx nifhem fuq il-truffles. Għalhekk dak li ħanajt hija aktar l-opinjoni tiegħi x'għandha tkun il-viżjoni l-Unjoni Ewropea, l-armonizzazzjoni fuq livell Ewropea għattaxa u anke l-kwistjonijiet soċjali u anke ambjentali, eh, anke f'dan il-każ, anki jkun hemm armonizzazzjoni tal-VAT fuq it-truffles. Jiena smajt il rappreżentant tal-Kummissjoni Min iġdaq sex surprise li qed ngħidu l-istess affarijiet hemm ċertu affarijiet li għaw taħt ehm, responsabilità nazzjonali bħal VAT, imma miex istess ħaġa għal kriterji tal-konvenzjoni u rridu nitkellmu fuq kriterju ta' konverġenza nkella l-istruttura ħad titkisser jekk il-Kommissjoni taqbel ma dan rridu naraw fuq liema Ewropa rinkomtu naħdmu jekk irridu xi tip ta' dumping li seħ ma nafx jekk jista' jiġi applikat fil-qasam tat travel jew fis-suq Taljan jew Ewropew. Wara din l-idea ta' dan il-faqih biex naraw kemm hu ta' valur u kien hemm din il-possibilità ta' dumping. Naħseb tkun idea tajba li kikun ntolbu għall-opinjoni tal-Kumitat ta' Agri. Issa nixtieq insaqsi lis-Sinjur Taljan li tkellem iktar kmieni. Jekk ikollok 4% tal-VAT fuq it traffils ħajkun ta' benefiċċju għall konsumatur mbagħad eh, b'din differenza qed insaqsi għaliex fi Franza kellna nuqqas ta' 14 punt perċentwali ta' fuq il-VAT ġo ristoranti u kienu qalu illi ħajnaqsu eh, il-prezz tal-ikla imma fil-fadda ma seħx. Mela, minuta waħda. Ħanna ek il-kelma sur Ponzi. Imma, nara jekk hemm xi kummenti l-ewwel mill-kollegi oħrajn. Le, mela, jekk jogħġbok sur Ponzi. Nati risposta bil-qalb għal-mistoqsija li għamlu li memx dubju li konsumatur finali u għal min jibbenefika. Jekk jiena qed imbieħ il-traffel u irrit naplika VAT tal-10% u fil-Franza hemm il-VAT ta', 4% il-konsumatur se jkollu jħallas iktar fl-Italja. U naturalment u se jmur jixtri it-traffel fejn u minqas jekk e, ikolli l-istess rata tal-VAT fl-Italja, allora min benefika u għal-konsumatur f'dan il-kas għax ħallas inqas. Eh, u din hija sitwazzjoni li ħadd tibbenefika u tipproteġġi lil konsumatur. Għax il-kommerċant, il-negozjant għandu il-bżon li kollu il-profit tiegħu ukoll. U naturalment jekk hemm it-taxxa li hija aktar olja f'pajjiż bil-fors se jkun iktar oli l-prodott. Il-problema hawnhekk mhijiex jekk l-Italja prodott tal-bidja għandux VAT jew iżebbuċ għandu prodott differenti. Ma unnek huwa il-problema hija illi l-istess prodott fi Franza u fi Spanja u fi kroazja l-istess prodott għandu reġim ta' VAT li u aktar baxx u fl-Italja le. Hawnhekk hemm bżonn li nikkoordinaw fl europa kolla, għaxin kella għawnek ma naqblux dan huwa l prinċipi illi fuqhom aħna bbażajna s-suq intern Ma nistawx aħna namlu regoli arbitrari minar loġika. Il-problema hija li fl-Europa kollha it-traffil huwa prodott tal-bidja tal waqt li fl-Italja qed jiġi konsiderat bħala prodott tal-lussu bħal bħalma jistaw ikunu e, eh, e, eh, eh, il-fair coats, per eżempju għallima raġuni jiena f'Sanremo għandu jkolli situazzjoni differenti minn Manton, għaliex fi Trieste għandu jkolli situazzjoni differenti li jem fl-Istria. Dina hija situazzjoni li ma nistax naċċettaw, ma tamirx sens. Wara kollox, kull ma rridu aħna xirridu na xinu huwa it-trafil. Huwa faqih li jikber taħt l-art. U għaliex fl-Italja għandu jkun 22 kif kien qabel u issa hemm 10, però fi Franza 4 fil-mija. Imma mhux hekk irridu nagħmlu, irridu insibu ekwivalenza e, fejn e, fejn fil ewropa kollha hemm l-istess natura tal-prodott. Barra minn hekk, fuq l-artikolu 29 fuq liġi Ewropea fliġi Ewropea li titkellem fuq ħafna affarijiet. Nista anki nitkellem fuq prodotti oħrajn, imma naħseb li ma jinteressakomx hawnhekk għax ma għax miex kwistjoni ta' tipi differenti ta' trafel. Però u ċar illi fis-sitwazzjoni Ewropea hemm diskriminazzjoni ċara. Kien hemm kompromess leġislativ li naqqas il-ħsara, però ma eliminax id-diskriminazzjoni meta niżel minn 22 għall 10 fil-mija. Eh, Grazie ħafna Sur Ponzi. Jena ħaneprovi, ħaneprova nikonkluda dan id-dibattitu. Mela, minnaħa wahda għan l-armonizzazzjoni tal-VAT, ir-rati tal-VAT, smajna l-opinjoni tal-Kommissjoni. U nista' ngħid lill-kollegi illi napprezza kull opinjoni imma l vat hija kwistjoni eh, kbira u forsi l-Unjoni Ewropea m'għandix tidħol fiha. Mbagħad punti ħor tas-Sur Ponzi. Jiena nikkonsma it-truffles, imma ma nafx eżattament x'inhuwa l-isfond għalfejn l-Italja mhux qed tirrikonoxxi eh, dan il-prodott bħala prodott agrikolu. Nistaw nimxu ma' din l-ideja jiġifieri nitalbu l-opinjoni ta' Agri Direttorat tal-Unjoni Ewropea u nistaw nsaqsu koll il-kollegi tagħna unżommu il-petizzjoni miftuħa sabiex nitolbu l-opinjoni ta' ħaddieħor u bekk nifforma l-opinjoni tagħna wara dan. Grazzi ħafna. Mela, issa il-petizzjoni li jmiss hija petizzjoni 755. Il-petizzjonant huwa is-Sur Angelo Alu, ċittadin Taljan, jekk minn sejr żball is-Sur Alu mhuwiex eh, preżenti għalinna mhux se jkun jista' jiġi. Għalhekk, Jiena ngħaddi l kelma lill-rappreżentant tal kummissjoni Ewropea, is-Sur Tarava, sabiex nisimu l-opinjoni minna tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Il-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonant jiġifieri l broadband u l-aċċess tal-Internet eh, sar xi ħaġa l-iktar iktar importanti sabiex wieħed kun jista' jipparteċipa fis-soċjetà diġitali. Anki minnaħa ta' xogħol, fid-dinja tax xogħol kif ukoll biex tesprimi l-libertà tal-kelma. Mill-proposta tal-2013 ġraw ħafna affarijiet diġà jekk tħares lejn is-swieq u l-prodotti fl-Unjoni Ewropea. Kulħadd kull min eh, għandu aċċess għal broadband laħaq il-kulħadd għalkemm ovvjament dak li għatem xorta waħda numru ta' nies li m'għandhomx il-broadband ta' ċertu reġunijiet u anki il-konnettività ta' verġta' għolja u koll ehm, tibet f'daw l-aħħar snin. Madana kollu dan huwa suġġett importanti li l-Kummissjoni tat l-attenzjoni kbira tagħha. F'dawn l-aħħar snin fl-2013 il-Kummissjoni resqet proposta sabiex ikonna kontinent eh, konnezzjoni minn dak iż-żmien lawn il-Parlament u l-Kunsil qablu fuq l-aċċess għall-internet miftuħ, jiġifieri f'dawn l-aħħar snin aħna nexxilna l-aċċess miftuħ għall-internet mingħajr eh, l-ebda blocking jew xi ostakli oħrajn. U jkunem il-kontenut kollha fuq l-internet. Dejjem jekk ikollok l-aċċess għalih. Mela ftit ġematilu, ilu f'Settembru il-Kummissjoni adottat ehm, il-Connectivity Package għandna numru ta' strumenti fih li anki huwa marbut mal-qafas regolatorju tal-komunikazzjoni elettronika. Dan il-qafas jitkellem fuq il-konnettività bħala l-aktar punt importanti tal-qafas flimkien mal-għanijiet tagħna li nippromovu l-kompetizzjoni eh, fl-interess tal-suq intern, tal-suq ġenerali. Mela, dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu huwa li ntejbu l-investimenti kemm għal networks ta' broadband u anke forsi sabiex iċ-ċittadini kun jistaw eh, jaċċessaw l-internet mod iktar faċli. Il-Kummissjoni għalhekk edha wkoll tipproponi li t-modernizza ir-regoli ta' servizz attwali. Jiġifieri minflok nirregolaw il-servizzi tal-legacy Issa ħajkollna wkoll regoli ta' servizzi universali li jitkellem fuq l-aċċess għal broadband bażiku u skont ir-regoli proposti kull ċittadin għandu jkollu dritt li ehm, jilħa il-broadband bażiku dana jiġifieri ċittadin ikun jista' ikollu eh, connection għall-internet sabiex ikun jista' jipparteċipa fis-soċjetà digitali. Għalhekk, għalkemm is-suq eh, tib ħafna f'dawn l-aħħar snin, il-Kummissjoni xorta waħda taħseb illi hemm bżonn li ntejbu aħjar l-ambjent regolatorju sabiex ikonna aċċess aħjar tal-internet u anka internet li kulħadd jiflaħ ħalla salih. U għalhekk il-connectivity package li Eh, nidiet il-Komissjoni f'Settembru u fil-fatt miex f'din id-direzzjoni. Grazzi. Maybe it's a time for me to change my... Mela, forsi sa wasal ħin li l-bidda l lingwa li nitkellem biha. Tajjeb, grazzi ħafna tal-dikrazzjoni minna ħatija, kommissjoni, Kollegi, hemm xatt minnkom li xtieq jipparteċipa f'din id-diskussjoni mhijiex ta' kombinazzjoni illi jiena libt il-lingwa għaliex eh, fil-fatt il-presidenza Slovakka qalet illi ħatkun waħda mill-prioritajiet eh, tagħha għal-futur tal-Ewropa. Għalhekk naħseb li dan il-punt, dan is-suġġett huwa importanti ħafna ġiġaġi msemmi fil-dokumenti ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Madana kollu xorta waħda nsaqsu jekk jiex xi ħaġa ta' valur li nżommu din il-petizzjoni miftuħa għaliex forsi din il-petizzjoni partikolari tista' tingħala. Din hija mistoqsija strateġika. L-opinjoni tal-Kommissjoni jew għadha pożittiva, nistgħu naraw anke msemmija ehm, f'sum ta' dokumenti. Ġifieri forsi m'hemmx għalfejn indirizzaw il-petizzjoni nifisa, imma il-Kummissjoni ħat evolvi xorta waħda f'dir direzzjoni din il-petizzjoni. Sir Stereo. Is-suġġett eh, ta' drittijiet tal-internet żgur huwa suġġett importanti u anke raġuni li għalih il-kollega Poljese illi mhuwiex preżenti llum aħna aħna segwina b'attenzjoni, b'interess din il-petizzjoni. Għax dan huma drittijiet li ġara ġi darba ma eżistewx. Ġara darba kien hemm kellhom ċertom ma kellhomx biss priorità fid-drittijiet fundamentali l-lum eh, li kollok il-broadband, li kollok l-internet, hija ħaġa importanti, speċjalment eh, specialment f'żoni montanjużi fejn int m'għandekx broadband illum m'għandekx industrializzazzjoni, allura dinja l-ekk msejħa digital divide li tant insemmu. Allura jina nemmen huwa importanti anka fid-dawl tal-ġenwinità ta' drittijiet ġodda. Jiġifieri jkun opportuni nitolbu għal parir mill-Kumitat Affarijiet Kostituzzjonali biex inkunu nifmu jekk jekk għall-intent ta' drittijiet ġdid dan u xi wieħed illi għandna nissalvagwardja għal raġunijiet diġà msemmin. Darba ma kienx jeżisti, illum jeżisti u kif jeżisti. E, Niekdu xċis kollegov? Grazie ħafna. Hemm xi kummenti oħrajn min-naħa tal-MPs. Jekk fim tajjeb il-proposta tiegħek, inti qegħdin tipproponi li ħallu l-petizzjoni miftuħa nitkellmu mal-Kumitat eh, ta' Afko u mbagħad li darba nċivu tweġiba nkun nistaw naqlu din petizzjoni. Iva, tajjeb, grazzi ħafna tal-ispjegazzjoni. Mela jekkul kulħadd jaqbel ma' din il-proposta ma' din l-istrateġija jiena nista' ngħid li din hija proposta importanti ħafna, suġġett relevanti ħafna. Tajjeb, mela issa nitkellmu mal-Kumitat Afko u Nipproponi lis segretarjat sabiex tala il-petizzjoni il qudiem eh, però bħala suġġett eh, dejjem ħajin zamma li huwa importanti ħafna l ġajjeni Tajjeb, mela, issa naslu suġġett ieħor fuq l-aġenda din l-kutazzjoni tal-approssimazzjoni tal-liġijiet u l-dikjazzjoni minna tagħna, l-pożizzjoni tagħna għanna il-Sinjura Kostandinka Koneva li hija rapporter għal dan is-suġġett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 disabilità eh, waslu għal madwar 80 miljun persuna fit-total u d-demografija dejjem qiegħda tixxieħ. U għalhekk qed nanteċipaw li ħajkonna 120 persuna, 120 miljun persuna illi jkollhom eh, xi tip ta' diżabilità. Issa l-ostakli eh, li jistgħu nsibu mhumiex biss importanti għal minu li għandu diżabilità manki għal anzjani. U għalhekk minħabba dan aħna qegħdin nippruvaw nistabilixxu min ħaj benefika minn dan is-suġġeriment. Aħna qegħdin nipproponu illi min jibbenefika għandu jkollu deskrizzjoni l-estiza eh, mhux biss fuq persuni b'diżabilità imma ki persuni li għandhom xi problemi marbutin mal-età. U għalhekk. Aħna ma nixtiequx ngħidu persons with disabilities or functional limitations għaliex hekk jisna qed nitpoġġu ngħidu li huma responsabbli għal problemi li jistgħu jiltaqgħu magħhom. Issa, il- eh, ċertu persuni jkunu problema kbira meta titkellmu fuq il-mobilità. U hija importanti ħafna illi huma jkunu jistgħu ehm, jiċċaqal u minar ebda ostakli hemm ċertu miżuri li qegħdin jiddaħlu, però eh, mhux dejjem qegħdin jiġu applikati, mhux kull stat membru qiegħed eh, jieħu ħsieb qed jieħu b'serjetà dan is-suġġett importanti li neħol ostakli fil-mobilità. U għalhekk Importanti li kolem hemm monitoraġġ kif supposta biex ikun eh, hemm valutoni kif nixira. Jekk ikun hemm appoġġ u għajnuna lil persuni b'diżabilità jew inkella li jkollhom xi problemi oħra minħabba l-età, eh, irridu nkunu ċerti li ma jkunx hemm lakuni legali u miftuħin ukoll. fil-blit kapitali Ewropej eh, naraw li l-persuni jimxu fit-toroq imma dan ukoll f'dan eh, ukoll insibu ċertu ostakli xi anzjani għandhom tħul baxx ħafna u jispiċċaw joqogħdu ġewwa u kultant anki tfal b'diżabilità ma jkunx jistgħu jaslu l-iskola minħabba ċertu ostakli. Allura aħna nissuġġerixxu li kieku tkun aħjar li konna eh, direttiva ġdida fejn inqisu ċertu punti oħrajn, mhux biset nitkellmu fuq l-ostakli. Idun nħarsu lejn is-servizzi wkoll. Allura naħseb hekk nkunu mixin fid-direzzjoni tajba. Ġifieri nħarsu mhux biss lejn il-kriterji li ġej missu, imma anki l-kriterji li ġejjin mis-soċjetà għalhekk enki kunu għedin nejnu f'dawn il-diffikultajiet, mux il-personi li jaffettwaw direttament biss, ma anki l-familji tagħhom. Ankollhom kwalità ta' ħajja ħjar u jkun jistaw ikollhom e, opportunitajiet ġodda sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol ukoll. Għalhekk il-proposta mill-Kunsill u Kummissjoni għandha ssir b'tali mod li jkun hemm potenzjal fil-ġejjieni li jitneħħew l-ostakli kollha u l-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu eh, jkunu jkollhom aċċess għas servizzi u l-prodotti kollha kemm huma dawn il-prodotti u servizzi kollha illi fl-aħħar l-aħħar eh, jagħmlu tagħna aktar faċli. Per eżempju, irrid ikun hemm eh, mobile telephone li jkun iktar aċċessibbli għal persuna pereżempju illi ma tarax. Fil-Greċja jew fl-Italja fejn hemm ir-riskju ikbar ta' terremoti, dan huwa apparat li jista' jsalva l ħajja tan-nies. Mhux qed nitkellmu biss li niffokaw fuq is servizzi u prodotti li huma parti minn dawn minn mid-dinja diġitali, imma manki potenzjal li namlu titjib anki fuq il-care devices fuq il-smartphones. Televizjonijiet, telefons, servizzi audiovisivi. Kif ukoll eh, apparat bħal pereżempju il-kodba elettroniċi. U ħafna affarijiet oħrajn Naħseb l-affarijiet kollha li qed jiġu inklużi mhumiex biżejjed huma limitati għalhekk nixtiequ li jkun hemm estensjoni ta' dan. Mela jrid ikun hemm ċertu emendi l-ambitu tal-proposta għandha tiġi estiża. Il-prodotti ġodda diġitali għandhom jiġu inklużi anki il-websites eh, ta' servizzi, l-apps ukoll. u servizzi li huma marbuta mal-istarijiet, servizzi ta' pagamenti jew anki eh, ċertu uh, appliances li huma meħtieġa anki fil-teknoloġija digitali. Imbagħad anki jrid ikun hemm estensjoni għall-ambjent kollu kemm hu mhuwiex biżejjed illi jkollok prodotti aċċessibbli imma um, tkun tista' tasal għalihom. Jiġifieri, jekk ma jkunx hemm pereżempju lift adekwat jew li jkun hemm tip ta' trolli tal-ħanut jew ehm, siġu birroti għal persuna b'diżabilità, dik il-persuna ma tkunx tista' tuża servizz illi ġeneralment ikun disponibbli. Għalhekk dawn huma kollha limitazzjonijiet, ostakli U xinu l-punt, per eżempju, li jkollok eh, magna tal-flus, l-cash machine, jekk persuna ma tkunx tista' tidħol fil-post fejn hemm din il-magna tal-flus. Irridu ħarsu tit madwarna u anki nħarsu lejn l-aċċess tal-servizzi digitali u l-prodotti wkoll il- l-ispejjeż huma għalijin. Allura rridu nimxu bil-mod. U kunu ċerti illi aħna ma jkollniex ehm, problema fil-fer prezzijiet, ma tridx il-prezz li jgħol għal xejn u jwassal għal inqas aċċess mbagħad. Allura jekk iridu neħu l-ostakli jridu nkunu ċerti illi il-proposti kollha li għandna fl-abbozzar, fl-abbozz, eh, isiru u jrid ikun hemm tal-fażi ta' implementazzjoni mbagħad. Għalhekk il-leġiżlazzjoni fil-fatt għandha tkun għandha tkun monitoraċ għalija jekk tkun poster konċerti illi kollox miexi kif suppost, anke l-gruppi li jatmu l-interess tal-persuni b'disabilità għandhom jiġu konsidrati kif ukoll l-autoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali koll iridu jkunu qegħdin jipparteċipaw biex l-affarijiet isiru bl-aħjar mod possibbli u jkun hemm monitoraġġ adekwat. It-tielet punt naħseb importanti li jkun hemm naraw meta kif Eh, u min ħajamil din l-evalwazzjoni sabiex nkunu ċerti li l-prodott huwa aċċessibbli u jekk ikun hemm xi tip ta' ostakli illi il-fornitur jara għandu jirranġa sabiex ikun ta' benefiċċju għal min għall-utent. Imbagħad hemm ukoll id-deskrizzjonijiet tal-prodotti u servizzi hemm bżonn eh, ta' aktar taħriġ sabiex inkunu nistgħu nagħmlu dan. Issa, fuq il-perjodu ta' applikazzjoni ta' dan naħseb li sitt snin mill-validità ta' din id-direttiva huwa daqsxejn periodu twil, specialment fuq is servizzi digitali, għaliex l-affarijiet jibqgħu jevolvu u jiżviluppaw u għalhekk il-ċiklu ta' ħata dawn il-prodotti huwa qasir. Għalhekk naħseb importanti illi il-prodotti u s-servizzi li jistgħu jiġu affettwati minn dan għandhom jiġu kluzi malar kemm jista' jkun. Iktar malar mill qed jiġi propost. naħseb ukoll li rritu ikun hemm emendi kif suppost. Grazzi ħafna naħseb dan huwa punt importanti ħafna jiena kif fiċ-ċivilizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq insaqsi lill kollegi ma nafx hekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq iżid xi ħaġa. Hemm xi reazzjonijiet? Grazzi ħafna lir-rapporter u tax-xogħol tajjeb tagħha anke fuq l-amendi tagħha proposti u l bosta opinjoni li ġiet preżentata. Aħna fl-essendi kuntenti ħafna għal din leġizlazzjoni din għandha l-atta Ewropa ta' aċċessibilità għax jagħmilha possibbli għal ċittadini biex jirrispettaw il-nuqqas stabiltajiet ta' ċittadini u jassiguraw l-integrazzjoni u l-partiċipazzjoni sħiħa fid-dal tal-komunità. U issa jina naħseb il-xod tagħna bħala MPs u għana assikuraw li naraw l-ispirtu tal-liġi għax dan huwa suġġett importanti ħafna tant eluf gbar ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea. Għax dak u rwol tal-Parlament Ewropew li aħna nkunu vuċi għal kulħadd. U allura kumitat tagħna l-ewwel qabel kollox għandna nisħu fuq rispett tal-artiklu 4.3 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fuq, fuq persuni b'diżabiltajiet dan huwa l-prinċipju, dan ifisser li għandna nwaslu il-vuċi u l-vuċijiet ta' nies b'diżabiltajiet u fl-organizzazzjoni tagħhom fil-proċess biex nagħmlu emendi għal din leġiżlazzjoni f'din il-Kamra. U għana natu prioritajiet għal tħassib tagħhom għal imkow u fil-interazzjoni tagħna f'dan il-Parlament. U allura nixtieq nfakkar l-input li aħna konna minna fil petti f'Ottubru ta' sena l-oħra fil-Forum Ewropew ta' Disabilità li jirrappreżenta 80 miljun persuna b'disabilità fl-Unjoni Ewropea. Dak kien xogħol tagħhom kien importanti ħafna biex naraw il-bżonnijiet ta' daw in-nies u għandna nipprioritizzaw xi ħut xi ħut mitħassibijiet tagħhom u r-rapporter u għal kommenti tagħhom mixin din it-tajba anka l-emendi li qed nippreżentaw biex nipromofu t-tħassib tagħhom fl-opinjoni tagħna. Xi punti prinċipali jiena kieku nixtieq li, li nsemmi xi wħud jirrepetu dawk il-pożizzjoni ta' rapporter xi wħud huma fil differenti. L-ewwel definizzjoni ta' persuni b'limitazzjonijiet funzjonali. Jiena naħseb li waqt huwa tajjeb li nestendu u nirriflettu it-tibdil fi ħtiġijiet tas soċjetà li kull ma tmur tinbidel fid-definizzjoni li dun assiguraw il-leġislazzjoni tidħol f'leġislazzjoni diġà teżisti taqbel u definizzjonijiet li jeżistu dwar forum differenti ta' pereżempju mobilità limitata jew definizzjoni ta' diżabiltajiet biex jekk ikun ħafna definizzjoni tista' tikkomplika l-leġiżlazzjoni meta niġu fuq l-ambitu naqbel ma dak li ntqal għanna nikonsidraw l-ambitu b'attenzjoni ħafna hemm ċerti areas importanti fejn lat jista' jmur jaħdem iżjed fejn hemm nuqqas li qed jinħoloq, nuqqasijiet qed jinħolqu u għandna niftakru li meta nħolqu gaps fil-leġiżlazzjoni irċivejna petizzjonijiet fuqhom fil-futur. Għarra biex innaqsu ix-xogħol fil-tanda għal-futur mod fiħet huwa biex nassikuraw li gaps u vejkom fil-leġislazzjoni ikun evitat. U waħda ċara hija li nħallsu is-servizzi u prodotti koperti mill-leġislazzjoni. F'ċerti każijiet, għanat l-eżempju ta' makni ATM fis-settur bankarju, il-makni tal-ATM zuma koperti mir-regoli tal-leġislazzjoni. Imma l-ambjent li fih hemm l-ATMs huwa miftuħ għal xi miżuri nazzjonali volontari. Dan huwa mod wieħed fejn aħna noħolqu gap fejn xi ħaġa tkun aċċessibbli meta tasal għalija, imma fil-fatt tasal għalija e, huwa diffiċli jekk inti jkollok problema tal mobilità. Allura frustrazzjoni tan-nies tizdiet meta il leġizlazzjoni li nħorġu bi aħna ma tkunx fl-ispirtu eh, li għandha tkun fih. Meta niġu għal mistoqsija tal-kunċett ta' peace sproporzjonat, nafu li rridu noqogħdu attenti ħafna. Ifakruna ħafna fuq il peace u tal-ispiża amministrattiva u leġiżlazzjoni u li rridu nkunu attenti fuq l-ispejjeż tal-industrija, tal-industrija, eċetera. Ma jinnaħseb li hawn periklu kbir li billi kolna id-definizzjoni ta' peace sproporzjonat aħna u loophole jekk aħna innaqsu d-dittijiet tan-nies tan-nies fil-leġislazzjoni rridu nkunu attenti għal parametri tad definizzjoni ta' xinu wis ta' peace Umbat fl-axħar, meta niġu għat-transpozizjoni, diġajn stennejna ħames snin biex din dan l-att joħroġ mill-Kummissjoni, qed nieħdu gost li issa qiegħed e, fuq il-mejda tal-Parlament hemm ċerti talbiet minn din il-Kamra stess illi għandu jkun hemm aġġornament tal-konsultazzjoni tal-2014 li ħafna jħossu li huwa li m'għadux aġġornat Jina kontra ta' dan, mux sew illi intawlu iżjed iż-żmien biex daw id-drittijiet tan-nies li għandhom sonnom ikomplu jiġu posposti. Jekk aħna verament għanna periodu twil ta' transpożizzjoni, għallur ħafna servizzi li hemm inklużi fil-leġislazzjoni ħajjevolvu u ma jibqgħux relevanti fil-leġislazzjoni U rridu nkun żguri meta nilleġislaw aħna nimmont nintarjaw u nsegwu l-ambjent. Allura dik tiġi lura petizzjoni tal-internet, soċjetà digitali, id-drittijiet kif isegwu. Irridu nkunu żguri allura li il-perjodu transposizjoni jaqbel ma dak qed nipprovaw naslu għalih permezz tal-leġislazzjoni. Inħarsu qudiem biex nimxu l-qudiem li naħdmu fl-imkien ma' rapporter u li qed prioritizzaw il-vuċijiet ta' dawk illi ma ġew mismu għajna l-żmin twil ħafna fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi, kollega. Xanoka, Iva, grazzi, nixtieq nifraħ l kollega tiegħi li għadha kif tkellmet li għaxxol fejjidi tagħha billi preżentat talba ta' proposti f'forma ta' MND. L-ewwel l-appoġġ tal-proposta l-bidla tad definizzjoni illi implementata emenda 2 u emizjet emendi. Hija proposta tajba li nibdlu din it-tieni parti persuni b'diżabiltajiet jew limitazzjonijiet funzjonali. Din ħaġa teknika ħafna jekk nużaw daw il-persuni b'nuqqas ta' ħiliet, b'ċerti ħiliet nieqsa, tista' tagħti idea preċiża ħafna. U ħafna nies koperti minn dan ir-regolament. Min iżgura qed tajt il-kellima x'in il-pożizzjoni tar-rapporter mill-imkow tkun ħaġa sabiħa nisimgħu minn għandhom biex naraw x'reazzjoni għandhom mill-kumitat responsabbli. Għanet u koll. that uh, the scope must be enlarged. Allura, il-regolament u koll rriti t-takidija, specialment iżet leġizlazzjoni li jinkludu ċerti dettijiet li diġà qegħdin preżenti fil-leġiżlazzjoni preżenti għannu għasta ċessibilta l-emenda 6 b'referenza għal 33 tal-2014 u regolament 661 huwa hija importanti għax hemm forsi servizzi imma użu ta' daw servizzi jistgħu jkunu preparati u għandhom ikunu aċċessibbli imma fil-prattika hemm xi loopholes fl-aċċessibilità. Dik il-ħidma tagħna bħala Kumitat Peti jridu nisqu li aħna Irċivejna għatta petizzjonijiet li juri il-leżlazzjoni għada miex qed taħdem. Tajjeb kif aħna nistiju ta li taħdem. emendi 43 intom tridu ddaħlu xi perċentwal konkret, tangibli, ta' programmi, eccetera, eccetera, biex jiġu sottotitolati, biex jinataw bil-interpretazzjoni bil tas sinjali tal-lingwa tas sinjali. How to say the, the attitude. Kif naqbat L-attitudni tal-dil proposta responsabli għal-proposti tal-parlament u regolament tal-komitat responsabli nixtieq niċċekkja xin il-pożizzjoni tal-rapporter għal-komitat impjiegi għaxina jiena hemm ukoll. U l-ewwel preżentazzjoni diġa għaddiet fil-Kumitat Impjegi għal-majn ġematejn ilu. L-istess għandu xjaqsam mal-emenda 65 dawn il-time slots għall-implementazzjoni anka jien nixtieq naqbel mal-ideal soċjalista inħares il-qoddim li konna skambju ta' idejat li naħdmu bej ir-rapporter u shadows Attest taħħari tal-proposta taħna l-opinjoni, grazzi. Jakim bekni għaja, ehm, predtim, samozrejme, przedtem tomu, muġe odznili tu otarski posledne slavu. Grazzi. Peress smajna ħafna mistoqsijiet sanat il-kelma li s sinjura Kuleva. Fl-ħar, ma qabel indur fuq il-Komissjoni biex jieħu l-kelma. Sur Kalnia. Grazzi, Sur President. Pani, pani grande, prosi. Ok, that's, that's ok. Skużani, signora. Kien mistej, kien nizbalti għajt President. Xikultant nħawat l-affarijiet jien. Mela, il-President, eh, ħawad, mux l-interpretu. Grazzi ċe, skużawni, ġejna ftart, ma kienem nuqqas ta' fejn fuq il-ħinijiet. Imma niskuża bruħna ta' li ġejna xiftit minuti tard. L-ewwel ħaġa grazzi l rapporter għal la posta test tagħha għax fih ħafna dettall Aħna kundenti ħafna nisimgħu l-appoġġ li qed tagħti lill proposti tal-Kummissjoni. Dan huwa dokument importanti ħafna għal persuni b'diżabilità anke l-industrija Ewropea. Aħna ħadna nota wkoll biex nwessaw l-erja skoperti mid-direttiva u dawn il-proposti jina skura li ħajwaslu għal iktar diskussjoni interna fil-parlament. Pozizjoniet interessanti. Rajna la bosta opinjoni u hemm xi tħassib dwar il-proposti fuq il-ħtiġijiet ta' funzjonament xi iktar definizzjonijiet iktar detal kun aħjar li nimplementaw b'mod aħjar id-direttiva. Nifhem li jkun hemm xi affarijiet taħtieġ għal nistgħu ndaħlu dawn il-proposti biex intejbu test u nagħmlu iktar iktar e, faċli biex inqara u biex jiġi implementat. Imma aħna inqas entużjasti fuq nies b'diżabiltajiet u nies b'funzjonament nis eh, b'funzjonament inqas. Nis b'diżabiltajiet jista' tkun tintuża għal nies il huma li għandhom funzjonijiet limitati. Definizzjoni huma differenti. Allura ħsibna li hu daqsxi ta' riskju li impoġġi żewġ fl flimkien Issa l-ambitu ta' direttiva għal parti mis-soċjetà li tkun iktar eh, wiesa ma iktar diffiċli biex nidefinixxuha. L-impenji li ħadna eh, nitkellmu fuq nies eh, fuq persuni b'izabilità Nazzjoni Uniti, il-Konvenzjoni ta' Nazzjoni Uniti tkopri dan, allura tagħna hija forsi ftit iktar bilanċjata. Iġifieri din hija kwistjoni li qed inwessaw daqsxejn il dik il-parti tas-soċjetà li għalija qed nimmiraw. Ikun diffiċli legalment li niġġestri għadin, niġġestri xu għadin. Hemm diversi kwistjonijiet li mistoqsijiet l-rapporter fuq l-approċċ differenti fuq id-data ta' tul fis-seħħ ta' direttiva li tiddependi fuq il-prodott servizzi li qed nitkellem fuqhom. Aħna nifmu il-limitu ta' sitt snin huwa jidher wa twil wisq u ma jkunx meħtieġ għal ċerti prodetti imma aħna qegħdin inħarsu lej ftit sempliċità u faċilità ta' qari tagħha għaċ-ċittadini u għal diversi persuni fl-istati membri. Allura, dan kollu jista' jwassal l konfużjoni jekk nagħmlu ħinijiet żminijiet differenti ta' tħul fis-seħħ aħna poġġejna i-prezentajna eżenzjonijiet għal ċerti intraprizi żgħar ħafna. Eżenzjoni ta' notifika biex niftemu. Aħna rajna din ma taħlix fil-proposta. Di jista' jkollha effett ta' pis amministrativ organizzazzjonijiet xi kultant jaħdmu persuna waħda jew tnej. U tkun wis ikun wis ta' pisa mis-sertif għalihom dan. Imma aħna ħarisna lej definizzjonijiet li jistgħu jgħinu biex eh, tiċċara teskolu kemm hu u dinna nimxu lejn naċċettaw ċertu feedback u li jkollna organizzazzjonijiet inklużi u delegati inklużi għandhom l-esperjenza tagħhom u daw jistgħu jitkellmu fuq awtoritajiet ta' sorveljanza u dan huwa dialogu li diġà għaddej nisperaw li nkunu nistgħu nżviluppawh. Dawn huma idea kostruttivi ħafna fuq l-implementazzjoni huma prattiċi, realistiċi. Qed naraw kif id-direttiva tista' tkun implementata. Dak kienu xi kummenti ġenerali ħafna fuq test dettaljat ħafna ħafna xtaqt insemmi daw il-punti. Aħna kuntenti ħafna naraw illi dan l-approċċ pożittiv ħafna lejn il-proposta tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi lilkom il-koll. Nixtieq ngħidilkom ilkoll li d-diskussjoni ħadd is-sokta u l-iskadenza għall prezentazzjoni tal mnd huwa id-29 ta' dan ix-xahar Ottubru sa' tlieta ta' wara nofsinhar. U ħanifutaw waqt il-laqta ta' jannar hawnhekk fil-peti. E, nistilen il-kollega tagħna, rapporter, biex taħlaq. Grazzi, ħafna lilek. Grazzi lilkom għal kummenti minn tagħkom. Forsi nista' biss immis fuq xi żewġ punti hawnhekk. Konna din nitkellmu fuq x'termini għandna nużaw fuq il-fatt li għandna nkomplu nirreferu għal persuni b'izabilità, aħna konet nippruvaw naslu għal l-aħjar deskrizzjoni possibbli. Issa jien għandi diżabilità tajt il-keddiema. U jiena għandi għat ta' problemi differenti. Għandi kwistjonijiet ta' mobilità wkoll, allura huwa importanti għalija x'terminu nużaw u li ta' terminu nużawh mar-rapport kollu jina naqbel fuq it-tħassib li jista jinqala marbut jekk aħna nużaw pis disproporzjonat nista' nassigura l kulħadd li naħdmu flimkien biex naslu għall-lan tagħna. Sulluka nista' ngħid li l-Kumitat għall kummerġ Barrani ITA għadu ma kienx ċar biżżejjed għadu ma stabilixxiex il-pożizzjoni tal-Kumitat allura f'dan l-istadju għad ma nistax ngħid ħafna. Mhux hekk biss imma kellna sadattant kellna smigħ fuq l-aspetti tekniċi. Ħajkolni ma nitken l lura milli nitken fuq ċerti kwistjonijiet oħra kellna diskussjonijiet eh, dettaljati ħafna ma' ċerti gruppi ta' interess imma qishom dak li jidher jisu huwa li hemm suġġetti li aħna rridu niffaċċjaw, irridu naraw kif limitazzjonijiet jew bl-Ingliż impairments japplikaw għal dan ukoll għal kumpaniji SMEs nafu ovvjament hemm ċerti riservi fosthom li ġew espressi u aħna naċċettaw emendi Nimmaġna l-opinjoni li ħan niformula u noħorġu bija tasal tasal biex ikonna eh, biex nikkonkludu fuq dan is-suġġett. L-iskadenza hija fis-29 ta' Ottubru sa' tlieta. Issa għandna rapport li jmiss fuq l-aġenda tagħna dwar l-attivitajiet tal-Kumitat ta' Petizzjonijiet 2015. Ir-rapporter u għal-kollega Valina għandha l-kelma U għana tajb il-kulħat. Jina għan prezenta dan l-abbozz ta' rapport annuali tal-Komitat 2015. Din is-sena aħna kellna tnaqqis ta' kena 1431 għal 2015 li kien tnaqqis minn tas-sena l-oħra. Għatem il-fuq minn 500 għadhom pendenti u oħrajn ġew dikjerati annullati. B'dan ir-rapport annwali dan il-Kumitat normalment iħares lejn il-ħajla stazzjoni ta' qabel u din jagħmilha possibbli għal viżjoni ġenerali ta' situazzjoni kollha u kif aħna nirrelataw ma' istituzzjonijiet Ewropew u ma' ċittadini anka amministrazzjoni in ġenerali. Jiena ħanitkellem fil-qosor, mhux ħanitħol f'dettalji ħafna għaliex ir-rapport li qed aċċessibbli diġà. Imma nixtieq nisħaq fuq ċerti punti li dak li rajna u kien komplu nara l-Unjoni Ewropea li tiffiċċja e, e, ċerti sfidi importanti ħafna. Kriżi ta' rifuġjati, nies li jmutu mal-kosti tagħna u violenza u e, inegwaljanzi bazati fuq is-sess, xenofobja, ecc. Rajna kriżi ekonomika li għal darbohra eh, laqtet dawk l-iktar foqra u drittijiet ta' impjegi ġew eh, sottominati. il 431 petizzjoni kellna fl-2015 u jitkellmu fuq kwistjonijiet li għadni kif semmejt imma anke fuq E, diżabiltajiet u ambjent. Normalment il-petizzjoni tkun diretti lejn il-Kummissjoni Ewropea li huma l-garanter u e, l-aħħar garanti tal rekolit Ewropej. F'ħafna f'afna drak okkażjonijiet il-Kummissjoni Ewropea ma kienx kapaċi li twieġa fil-ħin u kif mitlub u kif mistenni. Jien naħseb id-dritt li wieħed jagħmel petizzjoni għandu jservi bħala punt li tejbi li tejjeb il-ħajja il tal-ċittadini u għallura nasebu utje li kollu il-risorsi umani u tekniċi. U importanti wkoll naħseb li il-Kummissjoni Ewropea l inizjattivi ta' ċittadini Ewropej wara wara il rakkomandazzjoni li jsiru eh, mill-organizzaturi u mill-Parlament Ewropew nifsu bħala eżempju id-dritt għall-ilma xejn ma ġara b'dak l-inizjattiva fl-istess dawl il-Kumitat Peti għandu jissokta bil-ħidma tiegħu b'mod awtonomu biex joħroġ b'rapporti li jagħmluha possibbli biex e, fuq id-drama li aħna din naraw per meta nitkellem fuq il-plenarja, meta nitkellem fuq il-mortgage legislation u preferential shares u li ħallu mijiet eluf ta' familji fis-pajjiżi fi Spanja eh, fil-faqar. U relazzjoni bejn l-Ombudsman Ewropew għanna nkomplu naħtmu f'dak id-dawl peress li l-Ombudsman fil-fatt u riet illi titkellem timx taħdem b'mod serju, speċjalment meta tkellmet fuq ir-revolving doors u nixtieq ngħid li nispiċċa biex li ngħid li dan ir-rapport jgħin biex aħna ntejbu dak il-xol li nagħmlu tal-kumitat nfakkar il-kollegi li aħna maħniex qegħdin biex naraw il-petizzjonijiet biss, imma fil-fatt aħna qegħdin biex biex ngħinu b'mod effiċenti li ċ-ċittadini Ewropej tagħna. Grazzi. Grazzi. Kollegi. Hemm xi ħadd minnkom illi jixtieq jitkellem? Jekk le. Jiena eh, korrapporter mill-IPP nifraħlek il-bażija tajba naprezza il-pożizzjoni tiegħek fuq il-titjib għal-website idea tajba li nivolvu iktar dell-Istati membri fil-proċess u anki li nintensifikaw il-kooperazzjoni ma' komitati oħrajn u mal-Kummissjoni. Unki jena senati xi emendi iktar tant, però l-punti akwa tajb ħafna grazzi. Issa nistaqsi li sinjura Szymanski titkellem fissem il kummissjoni grazzi. President, membri onorevoli. Jina rajtu la bozz ta' rapport b'interess. U bħala head of unit responsabli għal interazzjoni tal-Kummissjoni mal-Kumitat naqbel illi hemm relazzjoni ta' ħidma mill-qrib bejnietna. U dan huwa essenzjali biex il-petizzjonijiet kollha jirċevu l-attenzjoni Meħtieġa il- aħna imsieħba naturali għalikom u aħna impenjati għal proċess. Dan ġi ikkonfermat anki mill-President, mill-Viċi President Timmermans meta ġi fil-Komitat f'April ta' din is-sena. Nixtieq ngħid ukoll illi il kummissjoni tagħti risposti dettaljati u kompluti għal talba ta' informazzjoni fejn il-kompetenza tkun taħt il-kompetenza tagħna. Il-Kummissjoni għandha tiżgura Aħna u koll ipprovajna għamilna kull ma stajna biex natu risposti kompluti u bla dewmin brispett tal-iskadenzi. U dana konformement mal l-impenn tal-Komissarju Timmermans f'April u għabat it-tra fejn talab li l-Istati membri inaqsu il-dewmen biex jirrispondu u li għattu iktar informazzjoni fuq kwistjonijiet li rigwardaw l-petizzjonijiet. Entkom fuq issa il-Kummissjoni eh, hija obbligata titlob lill istati membri għall-informazzjoni. Bħala konklużjoni nixtieq ngħid li Viċi President Mars se jikkonsidera il-mistoqsijiet kollha, l-kwistjonijiet kollha fid-dibattiti waqt is-sessjoni plenarja u aħna ħarqanin illi nkomplu l-kooperazzjoni eccellenti li għanna maqom. Grazzi. Issa nixtieq ngħid li kollegi illi l-iskadenza għall-emendi hija l-21 ta' Ottubru fl ofsinar Mbagħad fil-Kumitat nivvutaw fid-29 ta' Novembru u il Signora Vallina għal-kommenti aħarin. Grazzi tal-kommenti, ta anki tal-presidenza. Nirringrazzja li l-ekonajt li indisponibli naturalment meta nisma l-kontribuzzjoni tiegħek u nipprova nagħmel elementi ta' kompromess minn naħa tiegħi jiena flessibbli u l-esta l-kooperazzjoni biex nħossi li biex nara li kulħadd iħoss ruħu rifless fid-dokument. Dan huwa nalqu laqa tal-lum, grazzi tal-parteċipazzjoni, nawgurakom l-aħjar serata u issa nkomplu fil-laqa tagħna għada fid-disa. Grazzi.